xun nofs. Għada, eh, fiddissa, ta' ħamis u l-vota jseħada fidda xun nofs. Issa nitkellmu dwar il-rapport ta' tkabbira l-Montenegro. Għadar boħra, nseħ s-survamen minnaħat tal-Konsil. Mm. Sur President, Missarju, eh, ħna nishtiqu nitkelmu li ħna nejdu li ħna nilqaw dan il-rapport ta' tkabbir tal-Montenegro, ħna b'mod partikolari nilqaw is-Sur Charles Tanak u rapport tiegħu għax eh, għandu kontribut, għamel kontribut bilanċat u pozittiv. Hemm poċ kbir pubbliku għal subija tal-Montenegro kif ukoll konsens nazzjonali fuq dan il-an fost il-partiti politiċi. Din dan li l-pajis jaħdem sistematiku mal-sforzi ta' riforma. F'Diċembru ta' sena li għaddiet kemm il-Konsil kif ukoll il-Konsil Ewropew laqa l-evalwazzjoni tal kummissjoni il-Montenegro laqa u kiseb bo ġenerali riżultati sodisfaċenti għal dak li huma l-prioritajiet li um, għamlu l-om għal-2010 bil-dawl tal-ftuħ ta' negozjati ta' sħubija ta' ġunju ta' din is-sena l-Konsil Ewropew eh, issa qed jeżamina il-progress ta' Montenegru biex iwettaq ir-riformi. Fost eh, l-affarijiet importanti huma il-stat ta' dritt, drittijiet fundamentali ġida kontra korruzzjoni u il-kriminalità organizzata. U issa qed tħejju, il-Komissjoni tħejju ehm, prezentazzjoni li ser tippreżenta probabbilment f'Mejju. Montenegro kisbu ehm, konformità kbira mal-kriterja ta' sħubija u l-pajjiż mexa lejn li jistabilixi ekonomija tas-suq u qed jipprova iżomm mal-twettiq ta' dan l applikazzjoni ta' dan taħt il-ftemiet eh, ta' assoċjazzjoni u il-reporti ta' Montenegro mal ġirin tiegħu ma' tajba ħafna tajbin ħafna l Montenegro kienu involuti mod attiv fatt ta' inizjattivi reġjonali bħal huma il-proċess ta' kooperazzjoni ta' xlok illi Montenegro kien meċa fl-2010-2011 il-Montenegro kien involut mod attiv fil-proċess biex jipprovaw jisibu soluzzjoni rifugġati u persuni eh, li maw bladar u palmu kien hemm eh, fis-Serbja u Kroazja wara l-konflitt fid-disajnijiet. Iżda l-Montenegro Tfadallu xaqdef, għat narridu soktaw fi sforzi taħħom ta' riformi u naraw li kunem ċertu twettiq tajab soċjalment għal dak li huwa l-istat ta' dritt dan il-qasam il-progress huwa e, meħtieġ mod partikolari meta nitkellmu dwar persuni li huma bladar internament tal-pajjiż u koll l-politiki ta' diskriminazzjoni kif ukoll indipendenza tal-ġudizzjarja. Aħna qegħdin nistennew bil-ħerqa biex ikun hemm konklużjonijiet ta' riforma konstituzzjonali li se saħħaħ l-indipendenza tal-ġudizzjarja. Il-progress fil ġida kontru korruzzjoni u kriminalità organizzata se jkun essenzjali għal progress tal Montenegro fil-proċess tal-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea u jiena konvinti li aħna ser naraw il-progress dan il osma u li l-subija tal- Montenegro ser pala proċess ser jati u kol momentum ġdijt għal tal-proċess li jemma fil-madwar ta' dak il-pajis fl-ewwel ta' Marċa, Marzu fl 2012 u ukoll xi diskussjoniet li ħajkunu għaddejjin ma' Serbia Eh, eh, kien hemm sinjali eh, anke wkoll minħabba l-fatt li ħassa ħadd isep il-Kroati dawn battu sinjali qawwijin b'saħħithom lil pajjiżi oħra ġirin biex jagħmlu sforzi tagħhom politiċi. Jekk Montenegro jkompli għaddej f'dan ir-ritmu u naħseb li jkun possibbli li ma jissieħbu jkunu nistgħu niftu n negozjati ta' subija ma' Montenegro f'Ġunju. The Danish presidency work closely with Parliament and Commission to achieve that. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Vaman. And next... Uh... Grazie. Sur Fule. Thank you, Mr. President. Uh, honorable members. Grazie, President, membri onorevoli, Huwa pjaċir kbir għalija li nindirizza l-Parlament Ewropew fuq dibattitu fuq riżoluzzjoni għal progress tar rapport ta' progress tal-2011 fuq Montenegro. Nixtieq ir-rotħajr ukoll nifraħ l-rapporter għal eh, Montenegro Charles Tenek għal rapport eċċellenti tiegħu. Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ta' Deċembru hija rikonoxximent tal-progress li l-pajjiż għamel matul dawn il-ħames snin mill-indipendenza tiegħu l-hawn u speċjalment f'Deċembru tal-2010 meta ngħatat l-istatus ta' pajjiż kandidat din id-deċiżjoni fetħet il-bibim beraħ għal bidu tal-proċess ta' negozjar. Is-suċċess ta' dan kien id-determinazzjoni tal-awtoritajiet ta' Montenegro biex jagħmlu reformi ambizjużi flimkien ma' l-involviment attiv għal pożizzjoni parlamentari, l-soċjetà ċivili u l-mezzi ta' xandir. Kien hemm konsensu wkoll fuq l-integrazzjoni tal-pajjiż għaliex din hija qass importanti għal Montenegro ser tiffaċilita l-progress li għaddej ġmielu lejn l-Unjoni Ewropea. Iltqajt mal prim Ministru ta' Montenegro din il-ġimma li għaddiet determinazzjoni tiegħu li jagħmel il-proċess ta' riformi u l-impenn tiegħu biex jkompli l-progress fil-Aġenda Ewropea għal Montenegro u ma tagħmel ifaħħarhom. Jiena mħeġġeġ mill-fema konġunta tagħna li negozjati miftuħa għal l-adeżjoni musser fissru it-tmiem ta' proċess iżda l-bidu ta' milja li titlob ħafna minn Montenegro. Membri onorevoli, bħalma naraw fil-rapport ta' Surtanok, Montenegro għamlet progress importanti sissa, iżda ta' iktar sforzi fil-qasam ta' stat ta' dritt, mod partikolari fil-ġlida kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata. Il-rekord ta' eh, reati u xiljiet il-qorti minħabba kriminalità organizzata tiġi żviluppata u l-każijiet kollha allegati jridu jiġu investigati bisħieħ. Skont il-konsens maqbul mġeddet tal-2006 fuq it-kabbir aħna rridu li dawn il-kustjonijiet jiġu indirizzati mill-iktar fis fil-proċess ta' adeżjoni. L-approċċ ġdid għal kapitli 23 eh, ta' kapitlu uh, 24 fuq il-ġustizzja, libertà u s-sigurtà ħajġu permessi li jinfetħu qabel ħalbini bekk il-Montenegro jkollhom bħin biżejjed biex ikollhom rekord b'saħħtu fi kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata. E kif qed inkellimkom l-ewwel fażi ta' spjegazzjoni ta' screening tal-kapitlu 24 qed iseħħ bħalissa fil-waqt li dak fuq il-kapitlu 23 seħħ iktar kmini din il-ġimgħa. Kisba importanti oħra l montenegro tkun il-finalizzazzjoni tar riforma kostituzzjonali li għadha d skont ir rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja u spirtu ta' kunsens u dialogu kostruttiv mal-partiti tal-oppożizzjoni. Dan ser jipprovdi garanzija solida għal l-indipendenza u l-accountability tal-ġudikatura il-konformità tal istandards Ewropej fid-drittijiet fundamentali u drittijiet tal-minoranzi hija kruċjali, speċjalment il-libertà tal-espressjoni u l-ġlida kontra diskriminazzjoni. L-attakk reċenti kontra ġurnalist investigattiv hija inaċċettabbli u trid tiġi investigata bisħiħ fil-waqt mal-każijiet tal-imoddi ta' vjolenza u vandaliżmu kontra l mezzi tax xandir aktar sforzi huma meħtieġa sabiex isaħħu il-politika kontra d diskriminazzjoni, speċjalment fil-ġlida kontra d diskriminazzjoni, speċjalment ġlida kontra l-ugwaljanza, ġlida favur l-ugwaljanza bejn is-sessi u sviluppi oħrajn. Il-numru tal dawk il-persuni li mġela jitilqu mid-dar u li rridu jmorru lejn Greċja tiġi indirizzata wkoll. L-isfidi huma kbar fil- imma fidejn Montenegro li jkomplu riformi, il-pass li ħadu għal-riformi u anke li jkun hemm l-implementazzjoni sħiħa. Il-Kummissjoni se tkompli tappoġġa għal montenegro lejn il-triq tagħha lejn l-Unjoni Ewropea permezz ta' assistenza tal-esperti u assistenza teknika. Grazzi ħafna. Grazzi Kommissarju l-Onorevoli Tenok. Grazzi Kommissarju. Montenegro bħala pajjiż kandidat huwa pajjiż li miexi dritt għaliex mm, subaj dritt għaliex hemm bżonn li jkun hemm monitoraġġ tal-progress. Montenegro ħadmet beħġara biex iżomma l-standards u l-limiti massimi f'seba oqsma ta' priorità li tejjeb ix-xogħol tal- parlament, il-qafas t titjib fil-administrazzjoni, l-indipendenza tal-ġudikatura, l-ġdida kontra korruzzjoni u l-kriminalità organizzata, l-libertà tal-mezzi ta' xandir u l-kooperazzjoni fis soċjetà ċivili. Montenegro daħl fil-WTO f'Diċembru tal-sena li għaddiet u din sertejn l-Montenegro jibnu ekonomija dinamika u moderna Dan ifisser integrazzjoni anke fil ta' Montenegro fil-ekonomija dinjija. Hemm kwistjonijiet bħal pereżempju relazzjonijiet interrazzjali, diskriminazzjoni, kasbir ta' drittijiet bejn is-sessi, l-indipendenza tal ġudikutura u l-libertà tal-mezzi tax-xandir huma koperti fir-riżoluzzjoni tiegħi hemm pajzaġġ bellezza u anke t-turiżmu għalhekk qed jgħin l-ekonomija tal-pajjiż u għalhekk il-ħarsin tal-ambjent mill-digi idroelettriċi u l-politika tal-ambjent hija priorità għall gvern tal-Montenegro. Jiena fir riżoluzzjoni rajt il-progress u kollu fukajt fuq l-ekonomija billi jeħilsu il-burokrazija li ġdan ser jħeġġeġ il-negozju jipromovi tkabbir għall-investiment barrani u intern Montenegro marufa bħala kampjun ta' kooperazzjoni reġjonali mal-ġirin aktar qarib, speċjalment il-kwistjoni li kien hemm ma' Kroazja u anki kellha rwol meċċej fil-ġlida kontra terrorizmu u l-kriminalità organizzata li f'reġun li huwa mifni minn dan. Is-sena li għaddiet temmow il-trattati bilaterali ma' Serbja, Maċedonja u Kroazja U għalhekk biex nagħlaq Montenegro hija storja ta' suċċess u n-negozjati issa ser jibdew f'Ġunju tal-2012 għall-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea. Mr. Mitchell. l Mitchell. Grazzi President u grazzi lil Charles Tenek għal dan ir-rapport. Xi kultant naħseb li meta nagħtu ħarsa lejn din il-perjodu tal-istorja, nismu se jħarsu biss għal kwistjoniet ekonomiċi iżda anke il-waqqa tal-ħajta Berlin fl-1989 u għedin hawn baxar pajjiżi ġodda fl-Unjoni Ewropea u issa qed nitkellmu dwar Montenegro l-possibilità li jsiebu fl-Unjoni Ewropea minħabba l-istorja reċenti tal-ex Jugoslavja. Din hija miraklu u hija dak li għandna bżonn fl-Unjoni Ewropea, assisin tal-Unjoni Ewropea. Nilqa dan il-progress, nilqa dan il-fatt ta' Montenegro għal mod kif eh, indirizzaw din il-kwistjoni sissa. Iżda, l-Unjoni Ewropea miftuħa għal kwalinkwa pajjiż Ewropew li hija demokrazija u tilqa' responsabiltajiet tal-adeżjoni. Jiena qajjem din il-kwistjoni għaliex hija kwistjoni diffiċli għal pajjiżi li huma iżgħar stadju ieħor idu nħarsu lejn il-kwistjonijiet istituzzjonali. Nistgħu nibqgħu nespandu kif qed nagħmlu, pereżempju jkollna kummissjoni b'numru dejjem jiżdied ta' kummissarju u jintweġiba tiegħi hija iva għaliex il-pajjiżi u huma eh, gburin ħafna u jqogħdu attenti għal dan l-aspett. Iżda rridu qogħdu attenti wkoll li din ma tkunx eh, ġlieda għal poter mill-pajjiżi l-kbar. Hija kwistjoni li l-istati membri kolla kun kux ikun id-daqs tagħhom ikollhom ugwaljanza, rridu nżommu dan f'moħħna u għalhekk nilqa l-progress li sar fil-pajjiż u hija xaġa sabiħa li naraw li ir-raġunar wara l-adeżjoni fl-Unjoni Ewropea għadhom hemmhekk għadhom jeżistu u qed inħolqu futur stabbli għal ġej għal dan il-pajjiż u għalina wkoll u tajjeb li mixin lejn id-demokrazija. Grazzi l-Sur Tenek. Jidher li l-ħoġ mhux qed jaħdem jajt il-President. Issa l-kellim li miss l-Onorevoli Ferm għal żewġ minuti. Ħanżom ħnuża l-arloġġ tiegħi biex nara kemm qed iddum. Nittama nista' nitkellem għal dejjem imma musta jkun il-każ. Grazzi, Sur Inna Innexilu jikseb ħafna qbil fuq dan rapport, hija xaġa importanti, importanti wkoll koll l-Istati membri bdew negozjati ma' Montenegro. Tibat sinjal ċar tal-impen tal-Unjoni Ewropea l raġun kollu tal-Balkani tal-Ponent. Importanti li pajjiżi kandidati jiġu ġudikati fuq il-merti tagħhom stess fuq il-progressi li kisbu sabiex iżommu mal-kriterji u din ir-riżoluzzjoni hija ċara fuq dan. Montenegro trid tiġi mfaħra għal rwol kostruttiv li qdiet sabiex tkun ta' kontribut għal relazzjonijiet mal-ġerien u stabilta fir-reġun. Għamlu passi ta' ġgant l-qoddim fil-kriterji u l-enin u l-prioritajiet li stabiliet il-Kommissjoni. Iżda tfadal xjatfu. Irritu ikun hemm rida politika b'saħħitha sabiex bekk jagħmlu passi fuq l-istat ta' dritt, ġlida kontra korruzzjoni, kriminalità organizzata, għatfadal xjaqtfu f'dan l-oqsma fil-fatt u sabiex ikunu ta' suċċess ta' dan hemm bżonn ta' rida politika. Iżda l-proċess ta' adeżjoni mhix kwistjoni għal gvern jew parlament, is-soċjetà kollha tittiġi titadatta ruħa, u għalhekk Montenegro tidissaħħa dialogu tagħha mas soċjetà ċivili, l-imsieħba soċjali, trade unions u jrid ikun hemm libertà tal-mezzi ta' xandir ukoll. L-emendi li ressaqt fil-plenarja jiena appellajt biex Montenegro tindirizza il każijiet fejn ġurnalisti ġew medda u batow minn violenza. L-ugwaljenza bejn is-sessi fadal ħafna xjaqtfu f'dan qasam ukoll in-nisa huma rappresentati ftit wis fil-pożizzjonijiet l-aktar importanti fis-soċjetà ta' Montenegro di titinbidel ukoll. Inħares il qoddim biex nilqa' Montenegro bħala stat membru. Ġala darba l-kriterji jkunu imwetqa. Stalina wkoll fl-Unjoni Ewropea li nagħmlu rwol tagħna wkoll pereżempju sabiex niżviluppaw il-programm EPA sabiex bekk natu appoġġ għal pajjiżi tal Montenegro li għandhom bżonn biex bekk jadattaw għal futur fl-Unjoni Ewropea. Grazzi l-Onorevoli Weigel għal żewġ minuti. Grazzi President. Jiena ħsibt li inti bħala liberali President rrid twaqqaf il-ħin sabiex bekk ikonna iktar ħin għall-interventi tagħna. Jiena nixtieq nirringrazzja l rapporter għal din il-kooperazzjoni eċċellenti li wera u anke li nixtieq nirringrazzja lil kulħadd ix-shadow rapporters fil-fatt għal kooperazzjoni l-Ewrow. Din hija aħbar tajba għal Montenegro għalina wkoll. In-negozjati qed jibdew fil-bidu ta' Ġunju jew Lulju bħalma smajna u aħna nemnu li Montenegro mħejjin tajjeb. Anke l koezjoni fl-soċjetà ġiet miksuba, kollha jixtiequ jissieħbu fl-Unjoni Ewropea. Fatt pożittiv ieħor huwa li Montenegro bdew bliktar kapitlu diffiċli, 23 fil-fat. Montenegro għaddit minn ħafna riformi diffiċli tal-ġudikatura, tal-istituzzjonijiet effettivi biex jġildu l-korruzzjoni u din hija xi ħaġa li ħafna mill-MEP semmew. Aħna rridu wkoll li insemmu r-rwol importanti li Montenegro jgħaddu fil-kooperazzjoni reġjonali rapporter u jien ukoll nemnu li id-deċiżjoni sabiex il-kwistjoni preleka tgħaddi għand l-qorti ta' The Hague hija xi ħaġa tajba. Nilqgħu ukoll il-miżuri tal-Gvern ta' Montenegro li huma mirati sabiex jiżguraw li jkun hemm il-libertà tal-istampa u l-libertà tal-espressjoni li jevitaw li kunem attakki kontra l-ġurnalisti u li kunem tolleranza fir rigward kwalinkwa tip ta' minoranzi fis soċjetà Dawn il-kwistjonijiet huma ġodda għas soċjetà ta' Montenegro, iżda ta' huma ta' importanza assoluta. Wasal iż-żmien li dan il-pajjiż żgħir iżda tant sabiħ ikompli iwitti triq tiegħu lejn l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi, l-allo sara ġej aħdem jiet President, il-Sinjura Lunicek għal-minuta u nofs. Grazzi President, Kummissarju, Ministru Vamen, kollegi, jien ukoll fisem il-ħodor u l-għale nirringrazzja l-Sur Tano għal-kooperazzjoni eċċellenti li kellna biex nilħu kompromessi. U anke fisem il-ħodor għale nixtieq nirringrazzja l-appoċ li l-Parlament se jagħti għada għal bidu tan negozjati tal-Unjoni Ewropea ma' Montenegro. Huwa pass importanti l-qoddim huwa pass ukoll sabiex nżommu dan l-xprun li għandna ma' Montenegro, ma' Serbja, Kroazja u pajjiżi oħrajn. Iva, Montenegro lesta u għaddejja ġmila. Ħafna mem li ressaqna ġew aċċettati jew ġew votati fil-Kumitat Afet anke fir-rigward il-digi idroelettriċi dan kien importanti ħafna iżda xi ħaġa oħra problematika fil-Montenegro hija l-korruzzjoni. Ħafna kollegi semmowa din speċjalment fuq il-proċessi ta' privatizzazzjoni. Kumpaniji tal-alluminju, telekomunikazzjoni, elettriku kien hemm protesti bil-bosta dan l-aħħar u l-gvern għalhekk irid jagħti ħarsa lejdan dan u jimxil qoddim anke t-teddidiet kontra il kustjonijiet investigazzjoni li semmow mill-kollega qabli. U l-Kummissarju Fole u koll li tjaħti ħalsa dan biex bekk dawn il-każijiet ma jibqgħux iżolati u bekk il-Parlament jagħti iktar ġlida kontra dawn l-affarijiet u jkun favur il-libertà tal-istampa il-liġi fuq il-finanzjamenti tal-partiti politiċi. L-implementazzjoni ta' din il-liġi hija delegata għal Kummissjoni Elettorali tal-Istat u tafu Min huma dawn ir-rappreżentanti huma r-rappreżentanti tal-partiti politiċi. Dan mhux mod kif iġestu il-kontroll finanzjarju ta' dawn il-partiti, għalhekk ma jistgħux nibqgħu sejri nek. Irrid ngħid xi ħaġa pożittiva fuq l-LGBT, hemmhekk kien hemm progress f'Montenegro dan l-aħħar u nixtieq inżid kwistjoni oħra ta' inizjattivi reliġjonali Montenegro l-gvern dan l-aħħar għamlu konferenza eh, reġjonali fuq l-LGBT ma' Kroazja, Kosovo u Serbia u dinja xaġa tajba. Grazie l-Onorevoli Ciunti, minuta. Kollegi, ħafna huma favur l-adeżjoni ta' Montenegro u anki aħna favur. Il-popolazzjoni ta' Montenegro trida u għalhekk kollox wartu żgħar. Iżda aħna nħossu li dan il-proċess ta' sħobija u l-bidu tan-negozjati irridu jkunu okkażjoni sabiex jiġu solvuti problemi ta' ekonomija, dritti tal-bniedem, ecc. Ir-rapport minn dal-punt di vista biex ngħidu hekk issemmi l-istat ta' dritt, l-ġlida kontra korruzzjoni, kriminalità organizzata, iżda hemm żewġ punti li huma iktar diffiċli fil-każ ta' Montenegro. Jiġifieri aħna ma naqblux ma' din il-negozjar fuq il-NATO. Tafu li il-NATO dan l-axħar ma tantx għaddejja minn reputazzjoni sabiħa ħafna, speċjalment fir-reġun tal-Balkani, un-bat xaġoħra oħra li nixtieq inqajjem. Soluzzjonijiet ekonomiċi, ġifiri li jkun hemm iktar investiment. Mela, dawn is-soluzzjonijiet ekonomiċi ser jolqtu l-interessi ta' Montenegro. U għal daqstant dan għaddu effett ta' nuqqas ta' stabilta. Jina fuq dan il-żewġ punti xtaqt insus u naħseb li ma naqblux magħhom u għalhekk nixtieq li jerġgħu jiddaħlu f'dan ma jiddaħlux dan ir-rapport. L-Onorevoli Makovej għal minuta u nofs. Grazzi, f'dan l-aħħar sena Montenegro għamlet prassi il-qoddim fir-riforma ta' ġudikatura. Ħafna każijiet li bqgħu lura fil-qorti ġew imnaqsin u żidu l-accountability, l-indipendenza, il-ġustizzja tal-imħalfin, il-prosekuturi, eċetera, iżda dawn għadhom fuq il-karta u l-leġiżlazzjoni. Issa rridu jgħadu l-pass l-iktar ewlieni, l-infurzar u l-iktar diffiċli niksbuh. Jekk nagħtu ħarsa lejn l-aħħar 20 sena f'dan il-pajjiż, ta' wara l-komuniżmu l-iktar riformi diffiċli kienu tal-ġudikatura u l-miżuri li jinforzaw il-ġlida kontra korruzzjoni. Fil-qasam tal-ġlida kontra korruzzjoni, leġiżlazzjoni ġiet imsaħħa billi adottaw liġi ġdida fuq ix-xiri pubbliku il-finanzjamenti tal-partiti politiċi u anke tal-konflitt ta' interess. Iżda l-ġaddar boħra l-implementazzjoni għal kwistjoni ewlenija u fuq dan jiddependi s-suċċess tal-leġizlazzjoni. Hemm bżonn aktar sforzi biex jiżguraw sistema ta' ġudikatura effiċjenti u kredibbli u li jkun hemm fiduċja pubblika. Hawnhekk nixtieq nagħti żewġ suġġerimenti. Il-ġurisprudenza tittiġi maquda il ġustizzja ma tistax tibqa' lotterija u rrid ikun hemm sentenzi li jingħataw fil-pubbliku, fil-beraħ u mhux wara l-kwinti. Irrid ikun hemm ukoll eh, indirizzar għal każijiet li waqgħu blura fil-qorti rridu li kunem aktar sforzi għaliex il-poplu ta' Montenegro għandu bżon rekord ta' ehm, rekord tajjeb tal xiliet il-qorti għal-kazijiet politiċi. Grazzi, sanadu għal KHDI, DI, tlet ismijiet, nibdow bis-Sinjura Bazescu. Jek jożbuk. Grazzi, President. Montenegro għamel konkret għamel progress konkret fis seba prioritajiet identifikati mill-Komissjoni sena ilu. F'dan il-kuntest nixtieq nilqa' deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li jiftaħ in-negozjati ma' Montenegro fl-2012. Naħseb li b'dan il-mod il-riformi ser jiġu mħeġġa fl-istati kollha fir-reġun. Dan wera li il- progress domestiku huwa kritiku għall-integrazzjoni Ewropea Aħna jiena nappella fuq l-awtoritajiet f'Montenegro biex iżidu l-isforzi tagħhom fil-ġudikatura, fil-ġdida kontra korruzzjoni u l-kriminalità organizzata. Jiena naħseb li l-istrateġija l-ġdida tal-Kummissjoni li jiftħu l-kapitli 23 u 24 hija fwaqta nisħaq fuq il-ħtieġa li jkun hemm miżuri addizzjonali sabiex bekk itejbu s-sitwazzjoni tar-Roma inkluż anke billi jiżviluppaw strateġija nazzjonali f'dan il-qasam. Grazzi, l-Onorevoli Kukan. Grazzi, President. Grazzi u nifraħ l-Sur Tanok għal ruol meċej li kellu fit tfassil ta' dan ir-rapport. Zdanki għall appoġġ kbir li wera għal proċess ta' integrazzjoni ta' Montenegro. Roddu ħajru koll Shadow rapporters. Montenegro kisbu progress tangibli fl-aġenda ta' integrazzjoni. Ila tikseb riżultati tajbin ħafna fil-qasam tal-trasformazzjoni tas-soċjetà u riformi. Nafu sebra prioritajiet tal-Kummissjoni x'inhuma semmu bosta drabi. Dawn il-proċessi irridu jiġu msaħħa aktar ovvjament hemm affarijiet pendenti, speċjalment fil-stat ta' dritt, ġlida kontra l-kriminalità organizzata, l-korruzzjoni, il-kooperazzjoni tal-istat ma' soċjetà ċivili u l-libertà tal-mezzi ta' xandir. Iżda anke f'dawn l-oqsma qed naraw xi riżultati. Dawn huma kollha proċessi fuq medda twila ta' żmien jirrekjedu l-ħin anki l-Unjoni Ewropea għandha strumenti disponibbli fil-proċeduri ta' negozjar Iżda Montenegro huja kampjun f'dan ir-reġun. Fi triq imwittija lejn l-Unjoni Ewropea hija ta' stabilta u għalhekk għandna nappoġġawha fl-isforzi tagħha. Grazzi. Uh, Mr. Postol. President Montenegro is ein eindeutig Sur Kugan. Il-Montenegro huwa pajjiż Ewropew, pajjiż illi huwa wieħed mill-iktar pajizi odma fil-Balkani, e et jitkellem sur Postelt, fejn il-kultura bdiet bejn il-Kristjani u l-Musulmani, u l-konvivenza kienet eccellenti minkejja l-problemi gbar li kien hemm il-Montenero, eh, però qed jagħmel progress u nixtiequ nappoġġawha. U din hija e, raġuni li għalija nixtieq nfaħħar eh, il-rapport eccellenti ta' Sur Tanok. Il il-fatt li konna kummissarju eh, mil montenegro u anki membri tal-Parlament Ewropew mil montenegro se jkun ħaġa tajba ħafna. Ija kważi biex najdu hekk kważi l Lussemburgu tal-Balkani il-Montenegro. Grazzi President. Grazzi. Sur Fule. President, membri onorevoli. Nishtiq nala il-kommenti tiegħi billi nerġa' nifraħ lil rapporter Charles Tannock tal-kontribuzzjoni tiegħu informata għal dibattitu tal-lum. Jiena fiduċus li dawn ir-riżoluzzjonijiet jibattu l-messaġġ xira għal Montenegro eh, minnaħa waħda għarfin tal-ħidma ċellenti li saret sissa u inħedġuhom fl-istess ħin biex ikomplu riforma b'determinazzjoni. Il-Montenegro hija dal-waqt tiftaħ il-negozjati ta' adeżjoni u jiena pożittiv illi bl-impenn kbir tal-poplu u bil apostana il-Montenegro se jkompli juri eżempju tajjeb għal raġun billi jimxi l fl-integrazzjoni Ewropea. Issa, eh, skont il-konklużjoni tal-Kunsill Ewropew, il-Komissjoni din ir-rebija ħat prezenta rapport fuq il-progress ta' eh, Montenegro u it wetti ta' riforme, specialment fil-istat eh, ta' dritt u l-drittijiet fundamentali. Il-rapport se jitkellem anki fuq il-progress kontinwi fuq is-sebgħin prioritajiet mill-seba prioritajiet mill-adozzjoni tal-rapport ta' progress eh, l-ħari. Jekk rapport jagħmel progress ieħor, eh, innidu il-taħdidiet mill-Kunsil f'Ġunju isej eh, f'dan il-każ ikun ikun jikkonferma il-kredibilità tal-proċess ta' negozjati. Grazie. Grazie, komissarju. Estor Van, Vammen, l-Unjoni Ewropea ta' li ċittadin tal-Meno Negro tama fil-futur tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa pass li il-Montenegro jista' jagħmel fejn hemm kunsens kbir għal adeżjoni tal-Unjoni Ewropea. Hija ħaġa verament impressjonanti kemm il-Montenegro irnexxielu eh, ftit ħin eh, għamel progress biex jersaq l-Unjoni Ewropea. Jena stess, fi frar ta' din is-sena, fil-kontest tal-presidenza Daniza, kont mort fil-Montenegro fej rajt bajnejja kemm huma determinati il-Montenegrini li fi asir żmien huma għamlu riforma importanti ħafna, speċjalment biex jiggarantixxu sistema tal-istat iktar effettiv biex jiddefendu d-drittijiet ta' ċittadini. Dawn huma riformi li huma kollha fl-interess kem tal-Unjoni Ewropea kif ukoll tal-Montenegro. Dan huwa kollu dan kollu huwa pożittiv. Però huwa neċessarju li għad jagħmlu progressi oħra, speċjalment fil ġieda kontra l-korruzzjoni u għal-kriminalità organizzata. Għal daqstant jiena eh, eh, interessat li nara xta jkun il-rapport eh, li se jagħmel se tagħmel il-Kummissjoni fuq il-progressi tal-Montenegro. Aħna fi diskussjoni indikajna x'inhuma l-oqsma li fihom eh, hemm bżonn li nimxu qudiem fir-riformi. U naraw eh, f'liema oqsma jridu nagħmlu progress. Il-riformi futuri tal-Montenegro mbagħad wara għandhom jikkonċentraw ukoll fuq ir-riforma kostituzzjonali, ġlida kontra l-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni u anki applikazzjoni effettiva tal-leġislazzjoni approvata specialment fu dak li għandu xjaqsam mal finanzjament tal- partiti politiċi u anki il mizuri kontra diskriminazzjoni. U riforma kostituzzjonali biex nżidu biex tiżdiet l-indipendenza tal-orti olja. Dawn huma naturalment ħidmit importanti ħafna u l-astantu importanti u ewlini li l-kapacità amministrativa tal-pajis anki tkun tiġi msaħħa. U dana jista' jsir grazzi għall istrument ta' previżjoni tal-Unjoni Ewropea li diġà minissa kien utli ħafna għal Montenegro. Montenegro li hija ekonomija żgħira ġiet mill bil-kriżi u bħalma ġara għal pajjiżi oħrajn tal-Ewropa hemm eh, stimi ta' tkabbir limitat u hemm eh, sogru ta' qatt. Il-Montenegro għamlet eh, progressi fuq il-bini ta' eh, ekonomija ta' suq li ħatiġi msaħħa anki b'riformi oħrajn. Jina għandi fiduċja il-Montenegro se jagħmel kull ma huwa possibbli biex ikompli jimxi għamil progress fuq fit-tisħiħ ta' dawn ir-riformi fuq dak li għandu xaqsam martin ta' assoċjazzjoni u ta' sħubija. Il-Montenegro għal daqstant eh, miex jisaw biex jirrispetta l-kriterji ta' adeżjoni dan il-proċess ta' integrazzjoni jista' jiseħ biss bil appoċ tal-Unjoni Ewropea. U jena nittama tama li anki eh, taħt diġà taħt il-presidenza daniza nkunu nistgħu nidu il-negozjati ta' adeżjoni mal-Montenegro. Naturalment l-integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea ħatkun ta' vantaċ kemm lil Montenegro imma naħseb illi eh, tista' anki eh, toffri xprun għal pajjiżi l-oħra tal-Balkani biex jisegwu l-eżempju. Għal daqstantu importanti kemm għal Montenegro, kemm għal Balkani kif ukoll għal Ewropa. U bla dubju dan huwa dossier li fuq u l-Presidenza Daniża tixtieq u għandha intenzjoni tkompli taħdem b'kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew u mal-Komissjoni Ewropea biex ikun nista' niksbu dawk ir-riżultati dawk progressi li huma utli għal Montenegro l-Unjoni Ewropea. Grazie. Grazzi. Il-mozzjoni e rizoluzzjoni biex nalqu e, dan id-dibattitu, il-vot għadda fi 11 nofs, id-dibattitu nanqoħ, grazzi ħafna għal kontribuzzjonijiet ta'kom. Issa naddu għal